tal-Viċi President tal-Kommissjoni li tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, prioritajiet tal-Unjoni Ewropea għal sessjonijiet tal-UNHRC fl-2016. U nerġa' ngħaddi l-kelma lura lil Viċi President Mogherini. Sur President, kif taf jiena għattajt eh, ħafna mill ħinti żmien tiegħi din is-sena fl-ivvjaġġar u hawnhekk jiena stajt nosserva l-Unjoni Ewropea u l-Ewropa mill-għajnejn tal-ħbib tagħna. U huma diġà meta jaraw lilna jasbu f'żewġ affarijiet is-saħħa ekonomika tagħna anki wara l-kriża nittamaw issa li l-kriżi issa warajna, u mbagħad id-drittijiet umani u kif naħdmu għalihom dan mhux biss opportunità biex nelenkaw il-prioritajiet li aħna għandna f'dan il-Kunsil ta' Drittijiet Umani fl-2016 nixtieq ukoll indirizza kif se nippromovu drittijiet tal-bnedmin madwar id-dinja u xinuma id-drittijiet tal-medmin għalina. Jina nemmen il lodo tewlenin li għanna biex napoġġaw id-drittijiet tal-medmin madwar id-dinja u multilateralizmu u impen ma l-atturi prinċipali għalek il-Konsil ta' drittijiet tal-medmin hija entità importanti fejn nistaw naqblu dwar il-vjolazzjoniet kontra drittijiet tal-bnidem kif ukoll post tan-Nazzjonijiet Uniti biex ikollna Sħobijiet ġodda navvanzaw drittijiet umani madwar id-dinja biex ikonna promozzjoni tal-ġustizzja u l-egwaljanza kif ukoll approċċ inklusivi meta jkollna diskriminazzjoni, repressjoni u violenza. U għalhekk HRC 31 se jkonna priorità fuq li jiffokaw fuq l-ar kazijiet ta' violazzjonijiet ta' drittijiet umani DPRK li se niddiskutu għada fil-hemiċiklu u anki Sirja li diskutejna l-bira id-DPRK huwa fost jekk mhux l-aktar stat oppressiv fid-dinja. Eh, libertà ta' espressjoni, reliġjoni, moviment, kważi huma non-eżistenti. Mijiet ta' eluf ta' persuni jibqgħu miżmuma fi kampijiet eh, politiċi u kampijiet oħra ta' detenzjoni. Ħafna minn dawn il-persuni ma ġewx ikkundannati, minn xi reati rikonoxxuti internazzjonalment f'HRC 31 se nkun qed nikkoperaw mal se nkun qed nipproponu mal-Ġappun risoluzzjoni biex nindirizzaw din is-sitwazzjoni gravi. Ir-risoluzzjoni se titlob għal rendu kont kif ukoll nestendu l-mandat tar-rapporter speċjali. Kif ukoll ikonna segwitu mid-DPRK għal il-UPR kif ukoll biex ikun hemm reportaġġ mill-ġdid għal dak li għandu x'jaqsam eh, entitajiet li monetarjaw il-minoranzi. Umbat, is-Sirja wkoll huwa l-akbar diżastru umanitarju manna l-ebda paragun fl-istorja tagħna ma dan u allura għalissa rridu naraw illi konna aċċess umanitarju għall-ikbar parti tal-pajjiż Tali attenzjoni jiġi rifless fir riżoluzzjoni dwar is-Sirja. L-aċċess riċenti ta' għajna nuna f'medaja kien pass pożittiv iżda l-ewwel pass biss. Issa irrid ikonna ħafna ħafna oħrajn u rilevanti. Fl-aħħar mill-aħħar il-paċi fis-Sirja jirrikjedi il-ġustizzja u rendu kont għal kulħadd li jkollna situazzjoni fejn naqdu mill-ġdid is-soċjetà mhix se tkun xi ħaġa faċli rikonċiljazzjoni teħtieġ qabel xejn rikonoxximent ta' tbatija enormi tal-poplu Sirjan u għal dan il-lan aħna se nappoġġaw aktar astenzjoni tal-Kommissjoni tal li għandu mandat xi ħaġa li aħna diskutejna wkoll aktar kmini illum u għaliex din hija xi ħaġa li tista' tassew tiġbor l-evidenza biex ikun hemm ġustizzja fil-ġejjieni. Fil-Kunsil ta' Drittijiet Umani wkoll huwa post fejn jkun hemm żviluppi pożittivi wkoll. U allura għanna u koprioritajiet oħra li jiffokaw fuq Myanmar u Burma fejn emmek il- kenna pass importanti l-qoddim wara l-elezzjonijiet emmek. Għatfadlinna u kol tħassib brabta ma' minoranzi etniċi u reliġjużi u mbagħad nippreżentaw riżoluzzjoni li nirrakkomandaw l-gvern il-ġdid li jieħu postu f'April bil xieħu azzjoni minnu fih biex indirizza kwistjonijiet bħal dawn. Biex bekk inkomplu bl-iskrutinju tal-Nazzjoniet Uniti fl-iżviluppi dak il-pajjiż. Umbagħad se nippreżentaw żewġ risoluzzjonijiet tematiċi dwar il-libertà tal-reliġjoni jew twemmin biex ikonna mbagħad l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm kontra intolleranza reliġjuża fil-forum kollha tagħha u hawnhekk niġu lura l-kwistjoni li diskutejna xifti ta' sijatilu, mbagħad wieħed flimkien mal-grupp tal-Karibew u l-Amerika Latina dwar drittijiet tal-tfal e, dwar il-libertà tal-reliġjonijiet se jkollna wkoll avveniment ukoll fejn ikonna il-preżentazzjoni mir-rapporter ewlieni bil-partiċipazzjoni tas soċjetà ċivili u dana skont il-twemmin tagħna li ma nistgħux niddiskutu drittijiet bażiċi minar il-rappreżentanti mis-soċjetà ċivili. Matul is-sena l-Unjoni Ewropea se tissokta fil-ħidma tagħha mal-imsieħba biex tippromovi u tipproteġi l-ispazju tas-soċjetà ċivili u nisħaq l-rwol ta' dawk li defendu drittijiet tal-bnedmin, procedimenti tal-Nazzjonijiet Uniti u fil-pajjiżi kollha. Qabel ma nagħlaq, xtaqt insemmi żewġ kwistjonijiet oħra ta' interess għal ħidma tagħna f'dan il-qasam kredibilità tal-forum u anki il-kredibilità tagħna. L-ewwel għanna l-indipendenza, l-integrità u l-effettività ta' l-uffiċċju tal-Kummissarju Oli ta' Drittijiet Umani. Dana se jibqa element importanti ħafna biex ikonna attività li tkun ta' skrutinju tal-Stati membri tal-Nazzjoni Uniti biex bekk aħna jkonna kredibilità. L-Unjoni Ewropea u koll est għanda u koll appoġġ u anki biex hija tara li kompiti meħtieġa isiru biex bekk il-mekkanizmi kollha tal-UNHRC jitwet u jkun hemm ukoll assistenza għall-implementazzjoni ta' ftehmi ta' trittijiet umani dan inkludi sfond u assistenza politika biex ikonna u koll l-istrument għad demokrazija u drittijiet umani. Issa, nduru lejna nfusna, fuq livell dinji, aħna meqjusa bħala kampjuni ta' drittijiet umani. U tajjebek, xikultant dan dinja perċessjoni tajba, u xikultant min għandu xi dubji dwar l rwaltana tagħna, ma dana kollu, dana ma jfissirx illi aħna se u anzi aħna aktar motivati biex nissuktaw. Nixtieq insemmi illi fost matul l-aħħar sena kien hemm xi dawk li sfidaw din is-sitwazzjoni. Ma nix biss is-sitwazzjoni tar-refuġati, Iżda u kol għanna effett fuq żmien twil tal-kriżi ekonomika u anki sens dejjem jikber ta' nuqqas ta' stabilità ċittadini tagħna. Huma jeħtieġu li jsibu soluzzjoni għal kriżi biex bekk ikun hemm bidla fil-linji ta' politika li tkun importanti u viżibbli. Ċertament, dawn mhumiex żminijiet faċli madana kollu jekk aħna nitilfu eh, l-attenzjoni tagħna fuq dawn id-drittijiet fundamentali fl-Ewropa nistgħu nitilfu kollox qabel ma nintebħu. Intom hawnhekk tirrappreżentaw f'dan il-hemiċiklu nofs miljun ċittadin Ewropew. Hawnhekk hawn ftit minnkom preżenti però il-klassi politika tagħna qed tindirizza sfidi kbar biex il-politika tagħna tirrifletti dak li huwa l-aqwa fina dak li huwa l-aqwa fl-Ewropa. U għanna għazla sa' qoddimna. Nistaw nifokaw fuq il-bizat tagħna, inkatruhom u nippermettuhom jifirduna jew inkella niddependu fuq il-valuri li saħħuna fuq id-diversità, solidarjetà u nibdew mill-ġdid il-ma il-motur ta' din l-Unjoni. Ċertament dina mhix ħaġa faċli ma dana kollu xi ħaġa li ma nistgħux infallu fija. Grazzi. Molto grazie, bardzo dziękuję pani Grazie ħafna, Vice President. Issa, fisem il-PPE, l-Onrevli Grish, jek joġbu. Grazie ħafna, President, Vice President. L-ewel, grazzi lil dawk kollha involuti fit-tħejjija ta' riżoluzzjoni għal UNHRC. L-ewwel, aħbar tajba din li din is-sena sejrin ikonna riżoluzzjoni tagħna fi żmien eh, propizju qabel ma il-prioritajiet Ewropej jiġu adottati u nirgrazzja l viċi President għal eh, trasparenza tagħha u l-flessibilità tagħha biex tiġi tiddiskuti dan il-punt magħna. Ċertament dan huwa ta' benefiċċju għal prioritajiet imbagħad li aħna se nippreżentaw fis-sessjoni fl-aħħar ta' frar. Xtaqt nisħaq ukoll dak li semmiet il-Viċi President. L-element importanti ta' dan l-impenn Ewropew huwa l espet tal-multilateralizmu u l-impenn għad drittijiet tal-bnedmin. Fil-pożizzjoni tagħna aħna wkoll nippreżentaw firxa wiesa ta' kwistjonijiet li huma importanti minn aspett ta' drittijiet tal-bnedmin. Fos dawn insibu il-ħidma tal-Konsil kif ukoll il-Tribunal Internazzjonali Kriminali u anki il-moratorju tal-pjena tal-mewt libertajiet reliġjużi, drittijiet soċjali, ekonomiċi u drittijiet oħra illi dejjem qed isiru aktar aktar importanti il-kwistjoni tal-migrazzjoni tal-kriz tal migrazzjoni tal kriz tal migrazzjoni għanda rabta mad dimensjoni umanitarja mbagħad hemm il-ġida kontra terrorizmu protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem bidla fil-klima, dawn ma punti li jaċiġu konsidrati. U aħna u koll nisħu illi dawn huma tiftit fundamentali, essenzjali tal-bnedmin. U bekk. Dawn huma mħarsa kif suppost. Mbagħad hawnhekk qegħdin nirreferu wkoll għal x'aktarx l-ikbar kriżi migratorja li għatlaqtet lill ewropa Grazzi ħafna. L-Onorevoli Post, fissem l-SND. Grazzi ħafna, President. Grazzi u kol lilek, Sinjura Viċi President rappresentant Oli, għal prezentazzjoni tajba ħafna li turi rispett li għanna dritti tal-bnedmin. Grazzi u koll il-kollegi involuti fin negozjati dwar din ir-riżoluzzjoni, dawk il-kollegi illi urew rispett kbir għall-importanza tal-riżoluzzjoni. Riżoluzzjoni importanti ħafna din fir-rigward tal-ħidma tagħna biex nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem, din hija riżoluzzjoni li l-Parlament se jkun qed jieħu miegħu fil-HRC 31 f'Ġeniva f'Marzu u fil-rizoluzzjoni aħna nuru illi aħna qegħdin insegwu mill-qrib is-sitwazzjoni brabta mal-ħarsin ta' drittijiet tal-bnedmin madwar id-dinja u l-ħidma fuq id-difiża ta' drittijiet tal-bnedmin hija priorità fil-politika tagħna. Tana jurina wkoll li dinja fost il-prioritajiet tagħna meta nkun għadin nħejju għal HRC 31. Pero issa dimna għanna konflitti u kriżijiet bekk iktar minn qatt qabel irridu niddefendu drittijiet tal-bnidem kemm fiħdan l-Unjoni Ewropea u kemm li lin f'terminu tal-politika esterna tagħna għaliex dawn huwa l-pediment tal-soċjetajiet tagħna u fir-riżoluzzjoni qegħdin nirreferu għal diversi oqsma importanti rispett għad drittijiet tal-bnedmin meta niġu għal migranti l-immigranti u refuġjati, korrituri umanitarji, il-viżas umanitarji, dawn huma importanti ħafna meta niġu biex nipproteġu drittijiet umani ta' dawk li qegħdin jaħarbu mill-persekuzzjoni. Imbagħad nirreferu wkoll għal xogħol importanti li qed isir fil-pjattaforma Mother Beijing u id-dritt ta' edukazzjoni u s-saħħa. Punti importanti dawn u drittijiet tal-bnedmin importanti ħafna wkoll. Imbagħad il-parċipazzjoni tan-nisa u s-soluzzjoni għal konflitt u l-idea ta' kwalità fil-livelli kollha ta' tejta deċiżjoni. Nirreferu wkoll drittijiet tal-tfal, il-refuġati mill-klima u l-LGBT bħala individwi fejn qegħdin naraw żviluppi inkwetanti għaliex hemm aktar aktar ksur ta' drittijiet tagħhom. Riżoluzzjoni wkoll qed tagħmel priorità għal dawk il-pajjiżi fejn hemm sitwazzjonijiet li huma inkwetanti fir-rigward ta' drittijiet ta' bnedmin inkludu wkoll il-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew għal dak li għandu xaqsam il-konklużjoni tal- sejm tal-paċi fil-vant nofsani minħabba situazzjoni jemmek. Kina kontenta nara li fil-rizoluzzjoni edin jirreferu u kol għal l-importanza tal-rwol tal reprezentant speċjali għad-drittijiet tal-bnidem tal-Nazzjoniet Uniti u nuqqas ta' ċess rapporter li mur il-Palestina dan jfisser il kwalunkwa xogħol li sir dwar monitoraġġ tal-drittijiet tal-bniedem kien impossibbli. Mbagħad nirreferu wkoll għal l-importanza ta' situazzjoni fir rigward ta' attivisti ta' drittijiet eh, tal-bniedem li drittijiet tagħhom ukoll qed jiġu vjolati madwar id-dinja u dawn qegħdin jaħdmu ehm, mod sieħ biex jiddefendu drittijiet tal-bniedem. Bekk irridu ukoll nibatu messaġġ lil dawk li se jiltaqgħu f'Ġinevra f'Marzu għaliex issa l-Unjoni Ewropea tista' twassal tmexxija meta niġu għal rispett ta' drittijiet tal-bniedem. L-Unjoni Ewropea hija u għandha tkun attura ewlieni meta niġu għal rwol tal-Kumitajt Internazzjonali għal rispett ta' drittijiet tal-bniedmin. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Ivon Storka l-minuta. Iva, grazzi ħafna, President. Hawnhekk qegħdin diskutu fil-Kamra li hija battala il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea brabta mal-UNHRC. Għanna l-impressjoni li l-Unjoni Ewropea donnu stat sovran eh, bil-politika barranija tagħha, mhux il-każ bekk id-debattitu jidir li eh, mux qed jolqot tassew il-lib. Madana kollu Signor Mogherini, inti għandek u kol tara kif il-Kristjani madwar id-dinja tiġu persegwitati. Dina u kol għanda tkun priorità ewlenija tan-Nazzjoni Uniti. Persekuzzjoni tal-Kristjani E, Xa ħaġa li tkun fil-quċċata tal-aġenda qabel ma nkunu tartwis. Jekk joġobkom, ħudu azzjoni fuq din il-kwistjoni, grazzi. Grazzi ħafna issa e, mish kamra battala għaliex għandna 19 persuna preżenti. L-Onorevli Bassera Bastera kal minuti. Grazie ħafna President Sinra Mogherini, grazie ħafna tal-determinazzjoni tijak, tal-klim eh, bċarezza jina u koll nixtieq ringrazzja l-gruppi politiċi ta' dan il-Parlament illi qegħdin jisotoskrivu din il-rezoluzjoni konġenta speċjalment eh, Il-rapporter Sur Grips tal-approva ħafna jasal għal konsens fuq dawn il-valuri li naqsmu u għalek biss nkunu nistaw nirrisponda l mandat li tawna ċittadini. Pala membru tal-Konsil ta' dritt tal-Bernin tal-ġusma u dal assemblea Ġenerali trid konsidra il-kontribuzzjoni tal-protezzjoni tal drittijiet tal-bniedem għal pajjiżi kandidati u meta jiġu eletti il-membri eh, jwedu illi defendu il-standards li huma eżeġiti għal tliet snin u għalhekk xi ċittadin illi jisma da kollu u jara pajjiżi bħal Venezuela u Arabja Sawdita jagħmlu parti mill-Konsil l laqas jemmen u jisaqsi kif inhu possibbli li pajjiżi illi jiksru ditħit tal-bniedem mod sistematiku jgħinu stati oħra illi jkunu jistgħu jirrispettaw l-obbligazzjoni tagħhom u li Venezuela li se tgħallem il pajjiżi oħra kif trattar il-libertà ta' espressjoni, indipendenza ta' legali u l-istat ta' dritt meta 74 ħabsin eh, politikos illi ir-reat tagħhom u biss illi huma jaħsbuha differenti mill-gvern ta' Maduro u Rabba Sawdita se turi il-pjat eh, l-bqija tad dinja it-triq lejn it-tmiem tal-pina tal-mod, priorità tal-Unjoni Ewropea meta l-2015 kisret il rekord skola ta' daw l-aħħar 20 sena ta' eżekuzzjonijiet u l-Assemblea Ġenerali ta' Ġusma Uda ehm, trid għal daqstant tajt li jiġu sospiżi dawn il-membri u għalek eh, anki għal dik li hija il-kise eh, tistenna l-Assemblea Ġenerali biex tissospendi l-Venezuela u l-Arabja Sawdita u aħna ma nistawx nħal dawn il-pajjiżi minnaw l-kredibilità tal-istituzzjonijiet li monitoraw id-dritt tal-bidna fid-dinja u għalek l-ewwel pass jrid ikun illi l-Unjoni Ewropea eh, tivvota ma tivvotax anzi favur l-elezzjoni ta' pajjiżi bħal dawn illi ma jirrispettawx dawn il-rekwiżiti fondamentali u jagħmlu pubbliku il-vot tagħhom ukoll. Muchas gracias. Grazie ħafna. Issa, fissem il-gwe l-Onorevli Verġja. Għalminu. Merci, Grazie, President. Jina ma nishtiqx li meta naħdmu fuq dan il-kwistjoni aħna s-soltu nivotaw risoluzzjoniet anki jekk il-ħidma tal-UNHRC jibdow eh, minnajr eh, nikonsidraw l-agenda ma din id-derba parlament qed jivvota risoluzzjoni qabel. Tajjeb, imma maħniex qed naraw il-prijorit tal-UNHRC dan l-approċċ mhuwiex wieħed effettiv. Ma nistgħux naħdmu ek minar ma jkonna għajn fuq dak li qed eh, jagħmel UNHRC mhux qed ngħid xejn kontra eh, kontrik Sinjura Mogherini imma li sati membri aħjar li kieku jeżaminaw bir-reqqa ħafna u forsi aħjar implementaw rakkomandazzjoni tal-UNHRC speċjalment fuq id-dejn, drittijiet ta' nisa u drittijiet soċjali u ekonomiċi. Iva l-Unjoni Ewropea titlef il-kredibilità f'dan il-qasam meta ma tistax tkompli saqsi li pajjiżi terzi illi konformaw ruħom għal ċerti drittijiet li istess qed eh, tirrispetta inqas u inqas u għalhekk għal dawn il raġunijiet il-gwe mhux qed tassoċja ruħa ma' din ir-riżoluzzjoni u se stjeni għal vot. Grazzi. Merci beaucoup, madame. Grazzi ħafna. Issa, fissem il-ħodor. L-onorevoli Loch Biller. Grazzi, President. Rappresentantoli, din ir-riżoluzzjoni dwar il-UNHRC għal Ġinevra hija xi ħaġa importanti u allura nittama' wissa illi aħna se nkunu qegħdin nifukaw fuq in-negozjati u għangi fuq il-prioritajiet li huma parti minn negozjati. Hawnhekk għandna entità importanti ħafna drittijiet tal-bnedmin u allura irritikonna azzjoni serja fejn titlu dibattiti fil-fdina dawn il-laqat anki għal dak li għandu xaqsam is-sitwazzjoni differenti li nsibu fil- pajjiżi li qed jiġu studjati anke għal dak li għandu x'jaqsam il-finanzjament irridu ċertament naraw li l-entitajiet involuti jkunu indipendenti. Sfortunatament għandna rappreżentanza ta' gvernijiet illi għandhom rekord pjuttost pietus fejn jitlu drittijiet tal-bnedmin u importanti li eh, stati membri involuti meta huma ikunu qegħdin eh, jiġu biex jivvotaw dawn il-pajjiżi isemmu dawn il-punti li ħasbuna. Importanti l-Unjoni Ewropea wara kollox titkellem bleħen wieħed. Id-drittijiet tal-bnedmin jintużaw jenat għal raġunijiet imperjalistiċi. Iżda nħoss li l-Unjoni Ewropea hawnhekk għandha taħdem ma' gvernijiet biex bekk ikonna riżoluzzjonijiet mod konġunt, pereżempju għad-dritt għal ilma nadif. Jiena jiddispjaċini il-rekord negattiv ta' votazzjoni dwar kwistjonijiet speċifiċi, speċjalment dawk li huma wkoll importanti għal nofsinar eh, globali anke għal dak li nżu xaqsam id-dejn. Fl-aħħar, ir-riżoluzzjoni fil-fema tiegħi għandha bażi soda biex bekk l-Unjoni Ewropea tkun eh, tista' jkollha pożizzjoni b'saħħitha fil-UNHRC u nirringrazzja katħejjiet illi aħna qegħdin inwettqu. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Koraw. Grazzi President rappresentant Id-diskussjoni tal-lum qed itina possibilità biex bekk nikkonsidraw id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja huwa dispjaċir li qegħdin tant ftit hawnhekk fl-awla għaliex aħna għandna responsabilità x'nerfgħu bħala Ewropej. E, ċertament aħna naraw ir-riżoluzzjoni bħala pożittiva anki biex niffokaw fuq il-ġlieda kontra il-ħtif tal-art u anki aħna nappoġġaw e, l-idea li naraw li konna dinjita fil-ħajja soċjali ekonomika. Umbat aħna ninkwetaw dwar il-fatt li membri membri tal-Kunsill huma mażulin li eh, dawn huma pajjiżi li aktar jagħmlu ksur kontra drittijiet umani l-Ċina, l-Etjopja, l-Arabja Sawdita u t-teddidiet fuq il-drittijiet tal-bnedmin huma fuq livell oli U nistaw u kol najdu dwar il-pina tal-mewt, l-attakki dwar l-attivisti fuq livell internazjonali, l-arresti ta' dawk li opponu l-gvernijiet u anki il-violazzjoniet kontra l-migranti. U allura b'din ir-riżoluzzjoni din jitolbu l-Kunsill biex bekk ta' kuljum aktar u aktar jaħdmu biex bekk l-2016 kun aktar pozittiva mis-sena ta' qabel. Grazzi. Grazzi, onorevole. Uh, on behalf uh, Grazzi ħafna. Issa, ngħaddi il kelma l onorevoli Annemans. Grazzi ħafna, President. Mela, Iva, ġurnata ibsa din u twila kważi għedin għawnek sa nofs il-lejl u issa għedin nitkelmu fuq id-drittijiet tal-bniedem u insomma tart qegħdin u ma nifmu kemm huma importanti dawn id-drittijiet tal-bniedem imma nixtieq infakrek u ngħid u norbot ma dak li għadna fuq l-immigrazzjoni il-politika Ewropea kienet frammentata mħabba Schengen fl-2015 il-Konvenzjoni ta' Vienna u l-politika tal-frontieri miftuħin tal-Unjoni Ewropea imma għanna bżon da' situazzjoni stabli u di ma teżistix fl-Europa, ma nix kondizjonijiet stabli. Per eżempju, eh, f'Kolonja rajna l-ewwel darba fuq it-territorju Ewropew ksu tradittijiet tal-bniedem fuq skala kbira. Meta naraw dan l-aspet għanna bżon niftakru li id-dritti tal-midem ma jiġux ek kif ġiġi, nikonkludi billi najt li għanna bżon ċirkostanzi stabli u ma jkonniex situazzjoni kulturali konfuzi bħalma din naraw li l-kultura tagħna dejjem qed itnaqqas. Grazzi ħafna issa s-sur Epideus. Grazzi ħafna, President. L-Unjoni Ewropea l-iktar li għandha rwol u tista' tinfluwenza żvilupp internazzjonali l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tikkoopera minn rib ħafna mal-ġnus maquda fuq affarijiet seri konċernaw il-komunità internazzjonali kwistjoni urġenti u serja ira il-problema tal-immigrazzjoni biex insolvu l-problema għandna bżonn neżaminawha b'mod realistika. Ma nistawx nipprovaw illi nospitaw tant immigranti fl-Ewropa u ma nipprovawx neqirdu il-kawsi tal-immigrazzjoni u inrasnu dawn il-flussi tal-immigrazzjoni. Ma rridux nkunu interessati biss fuq drittijiet tal-bridem ta' dawn l-immigranti u mbagħad nippermettulhom illi jiksru id-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi li qed jospitawhom u jekk nikkondannaw il-moviment legali u traffikar tal-bnedmin Mbagħad inħallu traffikanti jaġixxu maħniex serji u laqqas ma nieħdu deċiżjoni tajba meta nħallu li t-Turkija eh, tajt illi t-Turkija trid tissolvi l-problema tal-immigrazzjoni imma fl-istess waqt nipermettu li t-Turkija illi tagħmel rikat u taċċellera daqstant is-sħubja tagħha fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa is-Sur Preda. Grazzi ħafna. Xar ilu aħna kena debattitu għaddotajna maġranza kbira il-rapport ta' kull sena ta' demokrazija tal-politika tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Issa huwa diffiċli ħafna għalija nifhem għaliex ftit żmien wara snivataw fuq test illi sa ċertu punt huwa simili għal rapport ta' kull sena F'din ir-riżoluzzjoni li suppost esprimi il-pożizzjoni tal-Parlament fil proprjetajiet tal-Unjoni Ewropea lil UNHRC, is-suġġetti kollha li għandhom rabta ma' drittijiet tal bliedem jiġu trattati nisa minn nisa sa drones mill kummerċ għall sport u għalhekk naħseb permezz ta' din ir-risoluzzjoni aħna din imbatlu is-sens ta' priorità u qegħdin nirrepetu xogħol li diġà sar u għalek huwa essenzjali fil-parir tiegħi illi s-sena d-dieħla ir-risoluzzjoni tal-Parlament fuq din il-kwistjoni tkun iktar qasira u iktar jitfit eh, mal-lanijiet. Per esempio, eh, nażlu ħams prioritajiet u daqshekk għal pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fuq is-suġġetti kollha għandhom xaqsu ma' drittijiet tal-bidem għandna rapport ta' kull sena. Niġi għat-tieni punt issa mbagħad nagħlaq. Dak għandu x'jaqsam ma' t-tini parti ta' test li teorikament Eh, għandu il-lista eh, ta' dawk li huma il-pajjiżi li tiġu sorveljati għax hawnhekk għaw inkoweranza evidente, evidenti għax għandna ix-xelluk u mhux għall-ewwel derba jimmiraw l-Iżrael, jipprovaw jistigmatizzaw l-Iżrael għax daħlu il-lista Middle East Peace Process, il-proċess ta' paċi fil-vant nofsani, iġifir dubju ta' xej, mux pajis u dan l-eżami periodiku universal ma xin xaqsam ma dan u għalek jekk nishtiqu pala, pala Parlament Ewropew joħduna bis-serjetà ma jkunux bżonn ta' inkoerenza pajjin u għalek il-partit tiegħek PPE deċida illi introduċi vot separat fuq dan il-paragrafu u jekk dan il-paragrafu ma jġiex eliminat se nifataw kontra riżoluzzjoni. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Dziękuję bardzo. Grazzi ħafna. Is-sur Hawet issa. Grazzi ħafna. Pala rapporter u pala, eh, dal, parti tal-delegazzjoni għal UNHRC inkunu nistaw dem nipromovu drittijiet tal-bniem. Il-paragrafu 28 tal-risoluzzjoni namilla ċara illi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha għandhom bżonn jimpenjaw ruħhom mod kostrittiv fil-grupp ta' ħidma fuq strument vinkolanti. Qabel l-Unjoni Ewropea ħallit il-Kamra wara l-ewwel ġurnata u forsi dan jista' jiġi kritikat fir-rapport tal-grupp ta' ħidma tal-ġnus Mauda li siġi mressaq f'Marzu permezz ta' dan il-bojkot ta' mekanizmu ta' dritti tal-bniedem mhux suppost ta' dawn l-affarijiet Unjoni Ewropea, riżoluzzjoni tagħna mela ċara illi parteċipazzjoni ta' grupp ta' ħidma mingħajr tmiem ma tantx qed tkun tista' tajna għal dawk li rimedji ta' liġi domestika u laqas me alternattiva biex nipromuovu dawn il-linji ta' gwida ġus maquda fi drittijiet tal-bniedem. U għalhekk jekk il-sat membri eh, juru l-impen tagħhom pal muma il planet nazzjonali tagħhom forsi l-Unjoni Ewropea tikkonsidra wkoll riżoluzzjoni f'Ġeneva li tikkritika l-grupp ta' ħidma tal-ġuż Magħquda. Hekk naslu konfrontazzjoni u dan il-Parlament ma jistax jaqbel. Għal-grupp tiegħi jiena ma naqbilx ma proposti kollha tiġi diskussi fil-grupp ta' ħidma pereżempju nemmen li tal-bidna dom bżonn japplikaw il-kummerċ kollu mhux biss għal kooperazzjoni transkonfinali imma l-Europa għandha bżonn tkun hemmhekk tipparteċipa fi dawn eh, dawn il-laqat u nuru biċċar l oħrajn dak ta' spiss ngħidulhom illi jkunu lesti biex jisimgħu perspettivi differenti. U nalaq billi ngħid u nirrisponda dak li qal il-kollega Sur Preda fuq il-paragrafu 89 u ma jgħidu se jivvotaw kontra r-riżoluzzjoni jekk tfalli dan il-paragraf dan il-paragraf eżatt x'jgħid rispett ma' drittijiet umanitarji eh, ta' drittijiet tal-bidem fuq livell internazzjonali jitlob għal soluzzjoni u appoġġ għal rapporter speċjali fuq soluzzjoni drittijiet tal-bniedem fil dawn it-territorju tal-Palestina. Jiena ngħid lilu lill-oħrajn. Aħna għanna konsens biex nimxu l-qoddim fuq il paċas ta' paċi fil-vat nofsan. Aħna nemmenu illi nivvotaw favur dawn il-prinċipju ħaġa tajba biex ikonna paċi bejn il-Palestina u l-Izrael. Jekk il-grupp eh, tiegħu jaslu illi jirrifjutaw din riżoluzzjoni huma għandhom żball. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna il sinjura Vortmans. Grazzi ħafna, President. Sinjura Mogherini, Iva l-ħinat jafa, start ħafna ftit nis fil-parlament. Ma dina kwestjoni importanti ħafna se nivvotaw għada fuq il-rizoluzzjoni, fuq il-prioritajiet. Jina għandi biss tlieta erba punti. Għaddin nitkellmu fuq drittijiet tal-bnidem, Iva. So, ntqal ħafna is-saħħa riproduttiva sessualità nisa' l-abort, speċjalment wara violenza sessuali, naħseb illi dan qed tifhmu ent qegħdin nitkellmu fuq ta' tfal. L-UNICEF u Save the Children għamlu appell għalu illi it-tfal qegħdin ibatu il-kesħa f'dawn il-rotot li qed jieħdu l-immigranti l-Burundi qed tiġi msemmi wkoll. Jiena għat li hemm ġenoċidju f'dan il-pajjiż tagħmel xi ħaġa jekk jogħġbok għamel xi ħaġa u kif qalu kol membri oħra kwistjoni ta' l-Izrael u tal-Palestina. Izrael ma tiġix identifikata imma xtaqt nfakrek ta' dawn il-kwistjonijiet. Grazzi. Thank you well. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Stier għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Jena nappoġġa dak li qal is-sur Preda u tkun ħasra għall-IPP illi ikolla eh, ċat e, l-appoġġ tagħha mħabba test mhux bilanċat meta nitkellmu fuq il-proċess fil-vant nofsani. Din ir-riżoluzzjoni għandha partijiet tajbin ħafna, speċjalment il-paragrafu 9 ta' riżoluzzjoni li għandu xaqsam ma' revizjoni ta' kostituzzjoni pajjiżet jiżviluppaw, speċjalment fl-Afrika biex l-istrutturi qed jigvernaw ikunu jistaw jelbu il limitazzjonijiet imposti mill-Kostituzzjoni. Dan is-soltu jfisser li kunem hemm protesti minnaħa taċ-ċittadini tkellimna fuq dan meta tkellimna fuq ir-risoluzzjoni fuq il-Burundi, dan mhux l-uniku eżempju imma hemm proċess ukoll ta' demokratizzazzjoni f'ħafna pajjiżi demokratiċi. Imma dan ifisser eh, eh, ksur ta' drittijiet tal-bniedem, imma f'dawn l-istati hemm elezzjonijiet imma ximdaqiet il-partit fil-gvern jirbaħ l-elezzjonijiet biktar minn 80% tal-voti. Parti l-elezzjonijiet uh, Tana il-partiti politiċi wkoll għandhom bżonn nikkonsidraw da kollu f'kooperazzjoni ma' dawn il-gruppi u partiti Afrikani. Il-ġnus ma' uda rikonoxxiet xi ħaġa fil-programm ta' svilupp sostenibli 2030 speċjalment il-mira 16 il-priorità tal-politika barranija tagħna kif ukoll il-priorità tal-Kunsill tal-Ittijiet tal-Bniedem. Grazzi ħafna. Issa il sinjura Kiniki. I'm sorry, she's absent. Le, muxaw edha, signora Kinici. Mela, nad il-kelma li signora Teresa Komodini Kakija. Minuta jek joġbog. Ma hemmx dubju li drittijiet ta' tfal jixirqilhom attenzjoni partikolari. Għalkemm il-Konvenzjoni dwar id-drittijiet ta' tfal hija fost l-aktar ratifikata, l-implementazzjoni tagħha tfalli f'diversi setturi il politika bħas soċjetajiet li tirrifletti mhux dejjem jarfu l qofol tal aħjar interess tat tfal huma membri sħaħ tas-soċjetà li l vulnerabilità tagħhom iġġibhom vittmi tal aġir tal-adulti ta' madwarhom isofru l-effetti ta' ambjent imniġġes povertà vjolenza diskriminazzjoni u sfruttar ieħor huwa għalhekk meħtieġ li l-unjoni ewropea tkompli fil-ħidma tagħha sabiex tassigura li l-konvenzjoni ma tkunx biss fost l-aktar konvenzjoni ratifikata iżda tkun l-aktar konvenzjoni implementata. rajna r-reazzjoni tan-nies għal ritratt ta' kadavru ta' tifel li jegħreq fil-vjaġġ tiegħu lejn ħajja aħjar. kemm hemm tfal li mietu f'dawn il-vjaġġi li ma nafux bihom u kemm hemm tfal li qegħdin isofru ħruxija li ma narawx ritratt tagħhom huwa l-obbligu tagħna l-unjoni ewropea li nikxfu l-ħruxija li jbagħtu dawn it-tfal u nassiguraw li hekk nagħmlu kollox biex inwaffquha. grazzi. Eh, e, grazzi. Għandu issa Sinjura Jimenez. Grazzi ħafna, President. Id-difiża ta' drittijiet tal-bniedem hija importanti ħafna għall-identità tal-Unjoni Ewropea u flimkien mal-UNHRC dependu nidefendu nies li qegħdin jiġu ehm, it-trattati ħażin u drittijiet tagħhom qed jiġu miksura. Il-Pepe Mbagħad tliet kollegi anka jien stess mort biex inżuru n-nies fil-Venezuela f'dan iż-żmien storiku fl-istorja tagħhom huma jridu jiddefendu l-libertajiet u rnexxilhom isiru uh, Jatu poter l gvern demokratiku, però nispera li din it-tama issa ma spiċax fix-xejn ma rridux li il-President jopponi għal liġi ta' amnestija li qed titlob għal ħelsien immedjat tal-ħabsin mm, politiċi kollha. Qed nitlob lill-Kummissarju u lil dan il-Parlament biex jitlob għal ħelsien tal-priġunieri politiċi fil-Venezuela. Kem ser jibqa il-Madura jibqa jisma eh, ma jismax il-talbiet tan-nies tiegħu li qegħdin jitolbu għal-libertà. Nadu issa sur Kuken. Grazzi, President. Representant Oli, Din is-sena aħna għandna ħafna sfidi li huma mill-qrib ħafna qrib ħafna tal-aġenda ta' ġittijiet tal-bniedem. L-Ewropa innifisha qiegħda tiffaċċja ehm, sfidi bla preċedent bħal pereżempju immigrazzjoni terrorizmu u ehm, iktar instabilità fiż-żona tagħna. Għal dawn ir-raġunijiet il-kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem ser ikunu iktar urġenti u għal stant aħna rridu nagħmlu il-prioritajiet tagħna għal Konsil ta' drittijiet tal-bniedem fil-Nazzjonijiet Uniti. Drittijiet tal-bniedem huma l-bażi ta' Europa moderna u għandna nkunu fuq qudiem net biex nagħmlu din l-aġenda fin-Nazzjonijiet tal-bniedem. Aħna rridu nagħtu iktar attenzjoni fuq l-aġenda ta' drittijiet tal-bniedem fir-rigward tal-immigrazzjoni. Għandha tkun l-ewwel priorità tagħna biex nagħtu tisji fil-għajnuna manita jew ta' żvilupp nikkontribwixxu biex inżidu Eh, il-priorità f'ċertu reġuni fid-dinja. Rridu niffaċċaw il-konsegwenzi wkoll kollu nsaħħu il-kooperazzjoni internazzjonali u passi oħrajn meħtieġa biex niġġieldu il-traffikal tal-bniedem u l-aġenda fuq it-tisjeħ ta' drittijiet tal-bniedem ehm, tat-tfal u tan-nisa. Grazzi, issa nadu għas-sur Venta għal minuta. Grazzi President u Vice President il-UNHCR għandha il-mandat tal-komunità internazzjonali anka eh, il-rwol li tippromovi drittijiet tal-bniedem. Eh, trid eh, tirrappreżenta lin-nies għatem pero ċertu kwistjonijiet li għadhom mhux regolati. Il-skrutinju universali huwa mekkaniżmu importanti ħafna, iżda rridu nindu konsiderazzjoni ħafna waqsma ehm, bħal pereżempju soċjetà ċivika. Rakkomandazzjonijiet huma wkoll messaġġ għal pajjiżi oħrajn u dawn għandhom jiġu intużati bħala l-bażi ta' kooperazzjoni. Id-drittijiet tal-nidem għandhom jiġu rispettati wkoll fid-dinja tal-xogħol ta' negozji. E, għanna nassikuraw li l istandardi kunu hemm l-istati membri biex huma jippromovu e, xogħol deċenti, kondizzjonijiet ta' xogħol deċenti. Irridu nkunu attivi fil-partiċipazzjoni ta' dawn is-sezzjonijiet tal-UNHCR u biex nassiguraw ukoll li jekk id-drittijiet jiġu miksura aħna nassikuraw li min jikser dawn e, jiksirhom jiġi ikastigat. Grazie President. Il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea għandhom jinkludu l-ksur ta' drittijiet ta' nidem fit-Turkija iżda wkoll uh, fi Skopje. Fil-fajrom. Aħna għandna nenfasizzaw kontra l-inizjattiva tal-MP mill-Kroazja, il-Sinjura Petir, li tagħmel uh, grupp uh, blisem il-ħbieb tal-Maċedonja biex tappoġġa il-fajrom. Aħna rridu nfakru li din il-membru parlamentari Ewropew li l-fajrom hija rikonoxxuta taħt l-Unjoni Ewropea taħt fajrom u mhux taħt l-ebda isem ieħor. U din il-membru parlamentari Ewropew għandha tkun taf daw l-affarijiet li m'għandux ikun hemm eh, eh, l-użu tal-isem Maċedonja, il-Maċedonja tagħna u għal daqstant eh, dan huwa ħolqien ta' grupp provokattiv u illegali u jina nitlob mill-President tal-Parlament Ewropew Sur Schulz biex jagħmel li hemm bżonn biex jimplementa bisih dan il-każ speċifiku id-deċiżjoni ta' Nazzjonijiet Uniti meta niġu għal kwistjoni tal-isem tal fajru Pan poseł Stier, bardzo proszę. Nadu issa għassur xtir. Sur Marjas. Inti taf li dan il-grupp taħbib informali eżista fil-fat fil-passat fiħdan il-Parlament Ewropew u ma kienem xeħazin. U t-tini ħaġa, kif din għandax taqsam ma dan is-suġġett li niddiskutu bħalissa? Kret ħafna fil-qosor ħafna jgħid il-President. President jiena nixtieq nindirizza lil kollega tiegħu nixtieq ngħidlu li jiena għajjimt punt importanti ħafna skopje u jew fajrom u ma rikonoxxuti bħala fajrom u intom mod li legali użajtu il-kelma Maċedonja. U kullunk persuna li tipparteċipa f'dan il-grupp għandha tkun taf li din dan huwa ksur tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea il-rikonoxximent ta' skopje taħt l-isem fajrom. Għandu jifem din il-kwistjoni darba għal dejjem. Naddu issa Signora Mogherini fisem il-Kummissjoni Ewropea. Grazzi. Mux ser indum wis Nishtiq nirringrazzjakom il-koll, il-dawk kollha li zammew ma' suġġett <laughs> tad dibattitu tagħna u rew impen konġunt. Fuq xogħol dwar id-drittijiet tan-nidem. Kif qalu bosta minnkom dan mhuwiex biss prinċipju valur ċartu l-Unjoni Ewropea, din hija missjoni biex nipproteġu u nippromovu għaliex l-affarijiet daw l-affarijiet waħedhom mhux biżejjed rridu nipproteġu minn barra u minn ġewwa eh, l-Unjoni. Eh, anka l-gwida minn ħata l-Parlament Ewropew hija kruċali, aħna provajna nagħmlu dak kollu li stajna biex nużaw l-azzjoni, l-istrumenti ta' eh, l-azzjoni esterna tagħna b'mod konġunt biex inkunu nistgħu naqdu dan il-mandat unkunu ehm, atturi rilevanti dwar id-drittijiet tal-nidem. ċertu riżultati tajbin, xi kultant din tkun evidenti, drabi oħrajn tkun inqas evidenti. dwar prioritajiet kollha ta' drittijiet tal-bniedem jekk dawn mhumiex konkreti, uniċi, eh, kwistjonijiet żgħar jew inkella kbar ħafna li mobilizzaw ix-xogħol tagħna. Kwistjonijiet ekonomiċi u soċjali, huma ta' importanza f'dawn il-każijiet kollha jew hija l-Unjoni hija l-Unjoni Ewropea li tagħmel differenza flimkien mal-Parlament Ewropew mal-Istati Membri u blodda kollha tagħna jew inkella is-sitwazzjoni tkun waħda iktar diffiċli għal daqstant nafu li nix biss xi ftit valuri, xi ftit prinċipji, naf ikolli ngħid li għandna wkoll xi ftit interessi għaliex id-difiża ta' drittijiet ta' nida mal-bqija tad-dinja nirrispondu għall interessi diretti dwar stabilità u sigurtà fid-dinja għaliex mem lebda possibilità l-ambjent uh, stabli jekk ma jkunx hemm rispett ta' drittijiet ta' bniedem din hija fil-fatt xi ħaġa li mill-ġdid mhijiex biss valur prinċipju ma hija responsabilità ċara li aħna għandna fil-frontiera u barra mill-frontieri tagħna. Nixtieq nirringrazzja dan il-Parlament għal dan l-appoġġ kontinwu li ta' lejn l-azzjoni tagħna f'dan ir-rigward u wkoll nixtieq ngħid kemmtejn dwar dan jiena nixtieq personalment nirringrazzja x-xogħol tal- Jonessara drittijiet ta' nidem eh, Stavros Lamberdinis li għaf dan il-emiċiklu tajab ħafna għaxħol eccellenti li għet jgħamil palissa biex jappoġġa din il-missjoni eh, li għahna il-kol flimkien edin naħdmu fuq għan ringrazzjakom u il-lejl tajab. Dziękuję bardzo pani komisarz. E, otrzymałem 7 projektów rezolucji na zakończenie debaty. Grazie Hafna. Dane debaty.